finanzjament tal, anzi regolament li regolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u regoli dwar il-finanzjament tagħhom. Grazzi ħafna. lum aħna se niddiskutu rapport illi jena abbozzaj eh, abbozzajt għannom tal-Komitat Kostituzzjonali regolament dwar regolamenti u l-istatus tal-partiti politiċi Ewropej u anki il-finanzjament tagħhom. Minkejja l-fatt li diġa jeżisti regolament sal-lum il-partiti politiċi Ewropej ma setawx gawdu minn status den mill-trattat tal-Lisbuna ġifiri skont kif inu ah, deskritt mill-artiklu 10-4 ta' trattat ta' Lisbona. Li għajt li il-partiti Ewropej Eh, huma parti mill-identità politiċa u jesprimu il-volontà ta' ċittadini Ewropej. Fil-fat l-Unjoni Ewropea tistax taħdem bħala eh, organizzazzjoni governattiva li timxi skont il-liġi tal-Belġu bazi tal-rapport ta' segretarju ġenerali fuq il-finanzjament tal-partiti u l-proposta għal ħolqien ta' status speċjali għal partiti u fuq bażi wkoll tar rapport adottat fil-2003 mill-Parlament Ewropew fuq il-ħtieġa li jiġi adottat statut u eh, dak iż-żmien però il-Trattat ta' lisbona kien għadu ma daħalx fis-seħ u fl-aħħar ukoll eh, bbażata fuq id-deċiżjoni tal-Buru ta' 13 ta' Jannar il-Kumitat Kostituzzjon għal affarijiet Kostituzzjonali wara li semma l-partiti politiċi kollha l-presidenti kollha bazi tal-opinjonijiet ta' esperti f'affarijiet kostituzzjonali wara smiħ. tal Orti tal-Awdituri Ewropea aħna adottajna dan ir-rapport fejn aħna nitolbu lill kummissjoni biex tippreżenta proposta biex jiġi adottat statut għal partiti politiċi Ewropej. Dan l-istatut jikun fih eh, sensila ta' kriterji kif qed ngħidu fir-rapport tagħna bżonn il-partiti jkunu rappreżentati mill minn seba stati membri. Nistgħu nirrikonoxxu wkoll partiti reġjonali jekk dawn ikollhom kompetenzi leġislattivi jkun hemm kriterji wkoll għar rikonoxximent tal-partiti Ewropej u għall finanzjament tagħhom sabiex dawn ikunu finanzjati hemm bżonn li jkun hemm almenu deputat wieħed fil-Parlament Ewropew il-partiti kollum ukoll il-possibilità li eh, jippermettu sempliċi ċittadini illi jissieħbu fil-partit u li kollom ukoll partiti nazzjonali li kunu affiljati fil-partiti Ewropej. Ġifiri dan ikopri mhux biss il-partiti Ewropej ma kil fondazzjoni tagħhom. Dak li aħna ngħidu fir-rapport wieħed mill-elementi l-iktar importanti huwa li aħna niddefinixxu status eh, status antistatut politiku finanzjarju għal partiti politiċi Ewropej. U li dan ikunu koperti mill-liġi, jaqaw taħt il-liġi Ewropea il- Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali iddiskutiet eh, dan il-punt fit-tul u adottat dan il-rapport. Kważi b'mod unanimu kienem eh, ftit eh, ta' divergenzi ta' opinjonijiet li tistaw tarawon fl-emendi li ġew prezentati fil-fat Kien hemm idea qawwija ħafna li tippermetti illi tissaħħaħ il-demokrazija Ewropea u dak li għandu x'aqsam mal-finanzjament fir-rapport ngħidu li 10% ta' dawn il-flejjes iridu joħorġu mill-riżorsi propji tal-partiti infushom. u eh, kien hemm ammont sa 12,000 euro. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa naddi il-mikrofonu l-Sur Cevcovic. Grazzi ħafna, jina kontent illi qed niddiskutu dan ir-rapport dwar il-partiti politiċi u nixtieq nirringrazzja l sinjura Ġanakku tal-li ħejjiet dan ir-rapport ta' inizjattiva li xaħna fil-Kummissjoni nħossu li dan huwa rapport importanti ħafna li xnafu li l-partiti politiċi Ewropej għandhom rwol importanti fil-kostruzzjoni Ewropea b'mod partikolari jizguraw illi kwestjonijiet politiċi kunu prezentati u diskussi minn perspettiva Ewropea qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Umbat nevitaw situazzjoni fejn dawn l-elezzjonijiet ikunu dominati minn kwistjonijiet purament nazzjonali kif jiġri ta' spess. Għalek jena nilqa it-ton li ħares il-qoddim ta' dan ir rapport u nistenna bil-ħerqa li niddiskutu l-kontenut tiegħu illum u anke fil-ġejjeni l-artiklu 12 tar-regolament 2004 backslash 2003 jgħid li l-Parlament Ewropew irid jippubblika sal-15 ta' frar ta' din is-sena rapport fuq l-applikazzjoni ta' dan ir-regolament u l-attivitajiet li jkunu finanzjati. Il-rapport irrid jgħid fejn jistgħu jsiru emendi fis-sistema ta' finanzjament. Aħna nilqgħu ovvjament kifat ir-rapport ta' inizjattiva tas senjura Ġannaku U risoluzzjoni li jgħamem uża mija bħala pass pozittiv imma rridu ngħidu l-informazzjoni fuq l-implementazzjoni attwali tar regolament u l-attivitajiet finanzjati jistgħu jkunu iktar preċiżi u mtejba f'dan il-kuntest u fid-dawl tal-vot ta' għada fil-Parlament il-Kummissjoni tista' tintalab illi tagħmel reviżjoni ta' dan ir-regolament 2004 backslash 2003 u regolament finanzjarju tul il-leġislazzjoni tagħha jekk il-Parlament jassal għal konklużjoni li l-leġislazzjoni eżistenti trid tinbidel jew tiġi emendata jew hemm bżonn ta' leġislazzjoni ġdida, il-Kummissjoni teżamina dawn il-konklużjonijiet bis-serjetà u jekk taqbel tieħu l-inizjattivi meħtieġa. Il-Kommissjoni bessiba tirrifletti wkoll dwar kif ir-regolament 2004-2003 jista' jittejjeb fuq meta ta' żmien itwal anke sabiex jappoġġaw l-iżvilupp ta' poli partiti politiċi li huma iktar b'saħħithom u transnazzjonali fuq livell Ewropew sabiex ikun hemm spazju politiku li jkun tassew pubbliku fuq l-istatut legali għal partiti politiċi Ewropej naf li mhix l-ewwel darba illi l-Parlament talab statuta bħal dan. Din il-kwistjoni jandirizzata f'dettal f studju li ġie mitlub minn Afko naħseb li dan l-istudju juri biċċar illi il- il-kwistjonijiet kostituzzjonali, politiċi u prattiċi eh, joħolqu diffikultajiet biex jiġu stabili dan l-istatut għalhekk hemm bżonn ta' analiżi bir-reqqa. L-istess nistaw najdu dwar ħafna kwistjoni oħrajn imsemmija fir-rapport dwar il-proposti li jitolbu emendi l regolament finanzjarju, il-Kummissjoni tara li hemm bżonn ukoll għal aktar riflessjoni fuq soluzzjonijiet leġislattivi u meta jistgħu jsiru dawn il-bidliet. Biex eh, nikkonkludi ir-rapport ta' Sinjura Ġanaku u la bozza riżoluzzjoni memus magħha. Issemmu il- natura demokratiku ta' dakollu li jisir fl-Unjoni Ewropea. Jena nistenna bil-ħerqa dibattitu fuq dan il-punt il-lejla u fil-ġejjeni u Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna, Komissarju Šefčovic. Sir sur Cassini għal żewġ minuti. Sur President. Sur President. Sur Komissarju, l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis sinjura Giannaku għax għamlet xogħol verament eh, għaqli. Meta nitkellmu dwar partiti politiċi importanti l azzjoni ta' żewġ diffikultajiet l-ewwel net, fl-ebda pajjiż il-partiti ma jgawdu minn tant stima. It-tieni net, meta aħna meta jsiru l-elezzjonijiet Ewropej, dawn jiġu konsidrati bħala il-fat li ser segwu l-interessi tal-Istat Nazzjonali u mhux l-interess tal-Unjoni Ewropea. Allura fuq livell ta' opinjoni pubblika jider li kemm minnaħa tal-partiti f'koll il-ħidma tagħhom tider li mhix qiegħda hemm għall-Unjoni Ewropea, allura importanti li ħdu azzjoni mhux biss fit-Trattat ta' Lisbona kif diġà ġi mfakkar, imma f'ħafna kostituzzjonijiet, kważi fil-kostituzzjonijiet kollha Ewropej. Il-ħidma tal-partiti politiċi hi ta' interess nazzjonali u allura indispensabbli biex noħolqu demokrazija u insegwu l-ġid komuni. Għalek importanti li nis u l-fat li għonek għet nitkellem dwar kostituzzjoni mux fuq liġiet ordinarji u għallura għet nitkellem dwar assi fundamentali tal-Unjoni tal-Istati Membru tal-Unjoni Ewropea. Allora importanti li noħol u naraw li daw il-partiti huma Ewropej u ma tkunx eh, il-formulazzjoni ta' stati individwali li m'għandhom struttura permanenti ta' karattru Ewropew fuq it-territorju u mbagħad jidhru partiti oħra li jipproponu ruhom bħala ħidma Ewropea. Il-ħidma li qed nħossien hija li għandha tkun iktar wiesa, jak ikbar, jekk irid ikollna liġi elettorali uniformi li għandha tqis ukoll kulleġġ wieħed Ewropew barra l-kulleġġi nazzjonali. Allura dan ser jisaxħa ċittadinanza tal-ċittadini ta' fl-Unjoni Ewropea. Mela l-qalba tal-diskors tiegħi diġaġi mfisser mill-Kummissjoni. Għamlet ħafna xogħol, għamlet smieħ, għamlet ħafna laqat, però rridu naraw li l-proposti li hawn u l-inizjattivi fissem mill-Kummissjoni Ewropea tiġbor flimkien il-partiti politiċi, il-politiċi fiħdan l-Unjoni Ewropea, liġi pubblika, bil-liġijiet tal-qrati u kol, u ikunem uniformità li tippermettilhom jaħdmu bħala rappreżentanti fl-interess pubbliku tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, grazzi kummissjoni tal-wedit tiegħek u nirringrazzjak mill maġil, sur Kommissarju. Vielen Dank, Herr Kollege Cassini. Es folgt Herr Kollege. Grazie, Sur Cassini. Is Sur Guerrero Salom. Tlet minuti. Grazzi ħafna President, Kommissarju, Signor Janaku. U grazzi tal-li ħejtina dan il-rapport li naħseb ħajkun utli ħafna sabiex il-Kommissjoni tkun tista' tagħti pass il qudiem biex ikollna sistema ħjar ta' rikonoxximent u ħarsin tal-partiti politiċi Ewropej. Id-Demokrazija Ewropea hija verament demokrazija rappresentattiva u l-ħaġa tajba ta' din id-demokrazija rappresentattiva hi li din hija ħaġa li żamminija soda sa minn eh, nofs is-seklu 19 is-suffraġġju wassal biex il-wedit illi għamilna u li kienu saru li l-poplu sabiex ikunu jistaw jazzu l-mesċeja tagħhom dejjem żamminjhom. Kultant ikun hemm bżonn ta' bidliet però jkollna bżonn ta' toroq ġodda sabiex inkunu nistgħu eh, nesprimu li nanfusna bi kwalità aqwa u dan huwa pereżempju x-xogħol li jagħmel dan il-Parlament permezz tal-approvazzjoni ta' direttiva. Qatt ma tlifna demokrazija u id-demokrazija dejjem kienet libera imma ma setax ikollok demokrazija libera mingħajr il-kompetizzjoni. U fil-demokrazija partiti jesprimu pluralizmu dan huma strumenti fundamentali l parteċipazzjoni politika Jatu kontribut ukoll sabiex eh, jiffurmaw l-opinjoni pubblika, jagħtu wkoll alternattivi programmi ta' gvernijiet, gvernijiet nazzjonali u settorjali jormanizzaw ukoll interessi soċjali u jagħtu kontribut għal komunikazzjoni bejn it-talbiet eh, tal-poplu u l mexxija tagħhom. Kif kien qal persuna studjuża tal-politika għal li n nemmek biex jgħidu xinu ma l-ħtiġijiet tal-mexxejja ma biex jgħidu n-nies jgħidu lil mexxejja tagħhom xinu ma l-aspirazzjonijiet tagħhom. Dak li ħadem fuq livell nazzjonali issa jdu nixtiequ li jaħdem ukoll fuq livell Ewropew u Fil-fatt hemm bżonn nofru qafassu opportunitajiet sabiex il-partiti politiċi Ewropej fil-ħdan l-ambitu territorjali Ewropew ikomplu jagħmlu dak ix-xogħol li rnexxilhom jagħmlu jwettqu fuq livell nazzjonali. L-iktar ħaġa importanti huwa li l-partit intuhom statut legali u dan hu li qed jipproponi dan ir-rapport fil-fatt. Partiti li għandhom preżenza territorjali ma fl-istess ħin jaħdmu Eh, f'konformità ma' regoli demokratiċi rridu nagħmlu differenza bejn rikonoxximent tal-partiti u l-finanzjament illi jeħtieġ l-appoġġ tal-poplu. Fl-aħħar net qed nistennew issa l kummissjoni iddaħħal fis-seħħ tibda tħaddem il-mekkaniżmi sabiex jipperfezzjonaw din is-sitwazzjoni li f'preżentament għadba għala ċertu noqqasijiet biex nirriformaw il-partiti politiċi. Grazzi. Filin tanka kollegi Kiri Rossalom. Grazzi ħafna għal żewġ minuti s-sur il-ċef. Grazzi. Il-rapport ta' Signora Jannaku segwa l-loġika tal-iżviluppi ta' dan l-aħħar li kellhom ilan li jissaħħu l-interess ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea biex wieħed jirregola l-istatut tal-partiti politiċi Ewropej fisser li aħna rridu noħolqu soċjetà ta' ċivili ta' ċittadini mingħajr frontieri Dan ir-rapport huwa importanti għaliex se saħħaħ il-partiti politiċi bħala strument rappreżentattiv ta' demokrazija fiħdan l-Unjoni. Iktar minn mit emenda ġiet imres għal dan il-rapport u eh, dan rizultaw f'seba emendi ta' kompromess li juri fil fatt l-interess illi kulħadd f'dan il-Parlament wera f'dan il-rapport fl-ideja illi s-sistema politika Ewropea sir iktar flessibli, iktar attrajenti u iktar eh, adattata l iżviluppi politiċi fl-Ewropa biex eh, fost affarijiet oħrajn regolaw l-istatut finanzjarju tal-partiti politiċi Ewropej. L-ideja miex illi noħolqu partiti politiċi li jkunu kollha l-istess, imma li jkun hemm mudell komuni u li niżguraw li l-partiti u l-fondazzjonijiet jaħdmu iktar id fit. Dan ir-rapport u l-iżviluppi li joħorġu minnu se jkollhom ibidlu dan l-status quo li qegħdin fih u li jinsab fejn il-partiti politiċi Ewropew ma biss estensjoni tal-partiti politiċi nazzjonali. F'dan il-kuntest ta' din l-ambizjoni aħna rridu nindirizzaw il-kondizjonijiet għal sħubija diretta ta' individwi fil-partiti politiċi Ewropej. Ħafna kwistjonijiet sensittivi u delikati semmew fil-rapport bħal per eżempju eh, bir-raġun saret distinzjoni bejn il-kriterji ta' twaqif ta' partit politiku minn banda u l-finanzjament tiegħu mill-banda l-oħra. Il-rapport hemm bżonn li aħna nappoġġaw sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tibda bil-ħidma tagħha fuq taqsima oħra tal-finanzjament tal-regolament finanzjament għal finanzjament tal-partiti politiċi. Sur Hafna, grazzi, Sur President, kollegi. Regoli legali għal partiti politiċi fl-Europa huma importanti biex aħna noħolqu uh, eh, soċjetà ċivili Ewropea biex niżviluppaw diskussjonijiet fuq livell Ewropew biex nikkontribwixxu għall elezzjonijiet Ewropej li jsiru b'mod Ewropew. Kampanji elettorali Ewropej u mhux kampanji elettorali purament nazzjonali. Jena nix nirringrazzja lis-Sinjura Ġannaku għal rapport tagħha. Aħna eni kem stajna, għalla vojla ma stajniex naqblu fuq kollox fil-bidu, ma dana kollu dan il-rapport issa aħna nistaw najdu illi naqblu miegħu. Kien hemm xi punti li għalina kienu importanti ħafna fid-dibattitu wieħed minnhom huwa li aħna nemnu li il-partiti li jridu jkunu parti mill-kompetizzjoni demokratika irridu huma nfushom ikunu demokratiċi dan ifisser l-istruttura tagħhom, il-listi tagħhom kif huwa rifless fil-paragrafu 5 dan huwa progress kbir imma ta' punti oħrajn li mhux se nidħol fihom issa. Imma nixtieq insemmi dawk li huma l-iktar importanti jiġifieri ir-rekwiżit, li jkun hemm almenu membru wieħed fil-Parlament Ewropew oriġinarjament kienet illi sabiex ikun hemm rikonoxximent u finanzjament dan kellu uh, japplika imma issa dan japplika biss għal finanzjament dan huwa importanti ħafna għaliex l-arfin u l-finanzjament ta' partit politiku huma differenti. Il-kompetizzjoni tkun ħilsa sabiex jistgħu jiġu formati partiti politiċi ġodda minn nies ġodda u m'għandniex nix limitaw l-affarijiet wis imma fir rigward ta' eh, finanzjament dan jista' jkun marbut ma' rekwiziti minimi. Aħna nistgħu naqblu ma dan kollu għal volli aħna konna nippreferu li kienu ikun miktub iktar dettal u ippreżentajna emenda. Sur Hammond, Sur President, id-demokrazija mhux xi dritt perjodiku illi wieħed eh, jużah darba kull ħames snin fil-vot, imma jiddependi wkoll dik ir-rabta bejn il- il-gvern biex ikollok demokrazija bżonn li kollok demos, bżonn li kollok unità illi inti tidentifika magħha meta tajt aħna jekk inti tneħħi d demos xibqalek. Wieħed ma jistax joħloq l-istituzzjonijiet ta' gvern li jaħdem eh, bil-fiat demokratiku kollox provajna namminna il-Parlament Ewropew, il-partiti politiċi, l-elezzjonijiet, imma ma tistax iġġiel l-nies uħossuhom Ewropej eh, kif ħaddieħor forsi jista' jħossu Norveġiż, eh, Portugiż, Bulgaru jew xikun. Partit irid jikber b'mod organiku għaliex il-membri tiegħu iħossu li għandhom identità waħda u interessi komuni din mhix xi ħaġa ħaġa li tista' ssir bil-finanzjament pubbliku jew għax jiddeċiedi xi ħadd minn fuq xi burokratiku aħna xieħut mill-membri tagħna eh, noħolquhom eh, nagħmluhom niffurmaw alleanza bihom għandna budget illi eh, jidir li huwa ħafna flus illi aħna lokajna għal dan mod partikolari fil-klima finanzjarja li qegħdin fija bħalissa. U jiena ma nħoss li dawn il-pajjiżi għandhom ikollhom il-possibilità illi jofqu flus tal-Unjoni Ewropea jew flus tal-ċittadini fil-kampanji għal referendum mhux se toħloq iktar Ewropej billi tonfoq il-flus għasak nof u kull solt li għandna ma nistgħu uh, eh, nikkonvinċu l persuni fideja li huma qatt ma jistgħu jaċċettawha. Grazzi, Sir Hannan. Għal-minuta taw nof, Sir Scholz. President, Kommissarju, kollegi. Jina, nilqa din l-idea li l-Parlament ħares li kwistjoni biex namlu l-partiti politiċi iktar demokratiċi u nindirizzaw din il-kwistjoni. Kif nista' nagħmluh dan jidher fir-rapport tas-Sinjura Janaku. Rajna fil-fatt li il- Id-drawi semmek qegħdin, imma m'għandniex influenza biżżejjed fid-demos Ewropew, rridu nirreferu għall-ideja ta' partiti li kollom rwol akbar fid-diskors pubbliku Ewropew. Ina xtaqt li kiku il rapporter kien daqsxejn iktar kien iktar Kuraċċus. id dur tal-inizjattiva per eżempju għal-Parlament Ewropew kien ikun pass kbir il qoddim biex noħolqu sistema bbażata fuq il-partiti politiċi fl-Ewropa. Din hija ħaġa li ħafna ċittadini qegħdin jippretenduha minna u aħna ġejna mistiżna biex nieħdu dawn il-passi. Apparti minn hekk. Irridu naħdbu fl-imkien biex noħolqu sistema politika trasparenti ovvjament il-Parlament issa ħajtlob lill kunsill u l-Kummissjoni sabiex jieħdu inizjattivi. Ħalli jinħoloq dan l-istatut u nittama illi ħajkooperaw ma grazzi ħafna is-Sur Scholz issa issir Agnew. Din il-leġislazzjoni ħat ippermettilkom dber u l-flus għal kampanji ta' referendum l-ewwel darba fil renjunit Unit ħadd tkun qiegħda tagħmel referendum kull darba illi Um, tiddeċidu li t-naqsu l mis-seta tagħna. Intom imwebrin illi ħantukom tweġibiet li ma t-ixtiqux. U allura lesti illi tippupjaw il-flus biex tippruvaw tikkonvinċu lin-nies. Għanna l-Andrew Duff uh, liberali mir-reġjun għaj stess dan qed jagħmel kif t-ixtiqu intom il-partit tagħkom tiegħu ikkollassa dal-aħħar. qatt ma tweret daqshekk eh, iktar ovvja l-Unjoni Ewropea li tiġri wara il-voti biex tħallas. Ħafna nies pajjiżi l-om ħafna jistennew referendum u għadin jipretendu illi jissa jkollna l-opportunità illi nitilqu darba l dejjem minn taħt il-ħakma l-kontroll tagħkom. Grazzi ħafna is-Sur Bronze Is-Sinjura Sinkra tixtieq issaqsik mistoqsija, tixtieq tispeġibanti? Grazzi President, il-kollega tiegħi is-Sur Agnew jaqbel miegħi illi partit politiku li jaċċetta fondi taħt dan bħala partit um, Ewropew irrid josserva il-programm u l-attivitajiet fuq il-prinċipji tal-liġi Ewropea fuq il-livelli kollha lokali, reġjonali u nazzjonali. U jekk hemm dan permiżan ikun partit li tilef il-prinċipji tiegħu taqbel sur Agnew. Qed tistaqsini mistoqsija saw inti? Aha, mela. Ħanna ħanieħdu dak li nistgħu minnu dan għaliex aħna nużaw il-flus tax-xitan biex nagħmlu x-xogħol u rida talla. Aħna nagħmlu u tafu dan tajjeb. Ġifieri taċċetta il-prinċipju tal-liġi Ewropea, ovvjali li lek kux qed nagħmlu hawn. Vielen Dank, Herr Kollege Agnew. Ich habe. Grazie ħafna. Sur Agnew, jiddispjaċini għajt il-President se jaħtak Sur Brons. Sur Brons anzi mhuwiex qiegħed magħna ġifieri naqbżuh u ngħaddu għal kellem li jmess is-Sur Tcharkovski. L-ewlet nixtieq nirringrazzja r-rapporter sur Janjaku u l-Kummissjoni għal kooperazzjoni eċċellenti ta' rapport eċċellenti. Aħna għek veru fi proċess li nħol u zemmas Ewropew kif qal il-kollega ħanan eh, Sitilu ma nafx. Minix ħana sal sem jena, nasab li jdu namlu bħalissa u illi insaxhu l-spazju pubbliku għal pubbliku Ewropew. L-idea unekki illi ċittadini Ewropew, Ewropej jirres u għam iktar viċina diskussjonijiet tagħna hawnhekk u xinu iktar faċli mill-li bazzikament nibdew diskutu kwistjonijiet Ewropej magħhom. Isejna ma nafx intom imma jiena minix burokratiku, jina membru ta' din il ta' dan il-parlament u ġejt elett direttament. L-idea hi li nżidu l-viżibilità tal-partiti politiċi aħna l-koll Eh, namlu parti minnom. Irrelevanti jekk għanix għadin fuq ix-xelluk fin-nofsi u fil-lemin ta' din il-kamra, irridu nerġaw noħorġu għam għad-dawla xħat ma jaf xiamlu fil-verità u maċinu l-status tagħhom x'valur mizzjut għandhom aħna nemnu li għandhom valur mizzjut u għalhekk Bekk ikollna il-possibilità nippreżentaw il-programmi tagħna u nkunu nistgħu niġġieldu kwistjonijiet e-, l-elezzjonijiet Ewropej fuq kwistjonijiet Ewropej u mhux kull darba noqogħdu eh, naqgħu lura għal retorika nazzjonali. Da appar tajjeb għaliex l nat joħloq ċertu bilanċ bejn il-gruppi parlamentari u xoll li namlu f'dan il-parlament. Mbagħad l-organizzazzjonijiet u l-partiti politiċi toħloq ċertu konverġenza bejnietom, hija ħaġa tajba u tikjarifika wkoll il-finanzjamenti tal-partiti politiċi Ewropej. Naħseb li dan għandu jkun il-mira tagħna lkoll. Grazzi. Vielen Dank, kollegi Traskowski. Grazzi ħafna Sur Czarkowski. Naddu issa għas-Sinjura Flasikova Benova. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Viċi Kummissarju, Eżis kollegi, meta nħarsu lejn l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea u kif inni mamula l-Unjoni Ewropea naraw li l-Unjoni Ewropea mhix biss grupp ta' stati membri imma wkoll arena um, politika bil-potenzjal ta' ħolqien ta' soċjetà Ewropea ta' veru. Mhux biss għandna suq wieħed sistema legali tagħna u affarijiet bħal dawn, imma wkoll għandna partiti politiċi Ewropej bl-aġenda propja tagħhom li huma parti mis-soċjetà Ewropea. It-tisħiħ ta' dawn il-partiti politiċi Ewropej wassal għal tisħiħ ta' demokrazija u stabilità fis-soċjetà tagħna u għalhekk nixtieq nilqa din il-proposta għall-ebenda tal-fondi tal-partiti politiċi Ewropew u nixtieq illi nirringrazzja l-Viċi Kummissarju għall-għajnuna tiegħu. Bħalissa importanti illi dawn il-partiti intuhom status legali komuni. u dan ikun possibbli biss jekk irnexxina nintroduċu status legali wieħed fuq livell Ewropew rridu nikkonsidraw ukoll jekk id illi finanzjaw partit politiku wieħed ikun sinjal illi jridu jkun hemm konformità ma' ċertu regoli partikolari naħseb li jkun hemm il-possibilità li jsiru wkoll kontrolli finanzjarji jridu ikun hemm trasparenza u dan kollu huwa pass illi aħna nilqgħu anki iċ-ċittadini Ewropej jistgħu jaraw il-benefiċċju tagħhom għalihom dan għaliex jista' jgħinhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-fatt dak kollu huwa pass tajjeb il qudiem fl-interazzjoni tagħna maċ-ċittadini Ewropej u iż-żieda eh, tal-interessi Ewropej. Grazzi, Signora Flasikova Benova, sanaddi assur daf għal-minuta. il-partiti politiċi mhux qegħdin jagħmlu sosten għall integrazzjoni Ewropea b'mod demokratiku u effiċjenti. Din hija ħaġa serja ħafna. Aw vojt li rridu nimlewh. U għandna konnessjoni demokratika bejn iċ-ċittadini u l-Satat Ewropej. illi jeżerċitaw il-Parlament u l-Kunsill. Wasal iż-żmien issa biex il-partiti politiċi Ewropej ikunu mhux sostitut tal-partiti nazzjonali, però biex jikkomplementawhom. u jisfidaw jikkompetu bejnietom għall appoġġ għall-ideja tul kandidati. L-iżvilupp tal-partiti politiċi Ewropej huwa huwa rabta kritika importanti għas suċċess tal-proposta tal-lista transnazzjonali illi dan il-Parlament ħajkun qiegħed jiddibatti il-xar id-dieħel. Jiena nħeġġeġ il-Parlament biex jappoġġa rapport ġenaku b'kuraġġ u b'ottimizmu. Għad demokrazija post nazjonali tal-ġejjeni. Grazzi Sur Daf. Unaddi, mela, s-sassur Alfonsi, minuta. Oui, merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President, il-ħolqien tal-partiti politiċi Ewropej huwa għapass il qoddim lejn iktar demokrazija Ewropea li tesprimi ir-rieda ta' ċittadini. Rapport ta' Sinjura Joan Ġanaku huwa tajjeb. Se jkompli naqqas il-limitazzjonijiet tal-finanzjament pubbliċi aħna naqblu li l-fondazzjonijiet u koll Eh, li għagġiċu anki barra mill-territorju tal-Unjoni dispożizzjonijiet favur demokrazija Ewropea msaħħa miżura li tmur lura ġifiri tnaqqas il-libertà tal-partiti politiċi regolament issa jaraf bħala wieħed mill-kriterja rikonoxximent ta' partit politiċi li dan wieħed ikun irrappreżentat minn rappreżentant fuq livell reġjonali wkoll fil-Korsika aħna ksibna għat tajjeb ta' voti u pal peress li Franza ma triċ tati eh, kompetenzi leġislativi l-Assemblea fil-Korsika xorta wahda aħna nibqa lura. Dinja xaħġa illi l-inna eh, id-dejjaqna ħafna. Vielen Alfonsi. herra kollegi. Grazie, Sur Alfonsi.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 L-istrutturi sopranazzjonali li tikollhom ukoll impatt qawwi fuq il-politika tal-istati sopranazzjonali. Però nibża li jista' jkun hemm konsegwenzi fil-politika interna jiena bħala politiku pollak ma nistax naċċetta situazzjoni fej partit politiku Ewropew ikun irid jaqdi u jamministra il-kampanja tar-referendum fil-pajjiż tiegħi. Anke jekk il-Polonja pereżempju titħolx fiż-żona euro. Għannek ma naħsibx li tkun idea tajba li kunem politiċi f'pajjiżi li mhumiex tagħhom. Jistaw kol kun li palissa il-gvern ti qed jaqta il-fondi għal partiti politiċi u għalhekk iridu naraw li naslu għal dak li trid is-soċjetà ċivili l-Unjoni Ewropea xorta waħda hija Ewropa ta' l-istati membri allura mridux noqogħdu inwessaw ħafna daw il-partiti politiċi. Grazzi l-onorevoli Kuriski. Issa nitlob Għanna point of order. Grazzi ħafna, President. Inti għatti li don't man li il-blue card le ma kontar ċejn. Anke meta s-sur daf kien qed jitkellem, jien konti ġa qed snuri li nixtieq nitkellem u għalhekk ma nafx x'in il-proċedura, però eh, nistenna li għessa il-blue card tħalli li nitkellem jew għasab il dibattitu. Jiena nixtieq insaqsi li s-sur daf dwar li għala xo semma il-lista transazzjonali nixtieq nistaqsih mistoqsija fuq din il-ħaġa kjoġba. Also wegen wir können wegen wir können Sie Ja ngħid għalija tista' staqsih il-mistoqsija. Grazzi President. Mela, il-problema tiegħi bil-lista transnazzjonali li referra li sur dafu li beda rapport ħagġa ġifieri ħaġa ħaddiskutu għal waqt mhuwiex il-fatt li ħajkun għandin il istat propju trans nazzjonali. Ovvjament jgħam biex maħħadin, din, imma l-problema tiegħi i illi huma biss dawk il-partiti, huma biss il-partiti li jistgħu jieħdu sem, huma il-partiti politiċi li huma prezenti fin fallin seba' stati membri. Issa jiena l-partit tiegħi huwa li għandu għal-qalbi kwistjoni olandiżi u għalek ma nix relevanti f'pajjiżi oħra u għalek għadin taskludina kompletament għad taskludu ħafna partiti mill-lista transnazzjonali li ma jistax ikollhom 25 siġġu din hija ħaġa li tħassibni. Hemm xi mod kif tistgħu tindirizzaw din il-ħaġa aħna vera qegħdin inħossuna esklużi minna din il-kwistjoni. Is-sur Van Inti, 30 sekonda supposti kollok. Sur Daf, il-proposta li qed nipproponi u nippromovi tal-lista transnazzjonali tinġabar me mill-inqas minn stati membri dan mux numru kbir ħafna jekk is-sur Van der ma jistax jiġbet kollegi b'affinità politika minn sitt stati oħra allura jiena nissuġġerixxi li jikkonsidra ftit il-validità u l-kredibilità tal-opinjonijiet politiċi tiegħu. Grazzi, Sur Daf. Is-Sur Songrat. Grazzi. Jiena nappoġġa ħafna partiti politiċi fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew u fuq livell internazzjonali. Però biex nkun għadna kollox partit politiku mhux biss xi apparat politiku. Wieħed mill-isfidi kbar tad-demokrazija tal-aħħar hija propri li partiti politiċi ma jistawx jirrappreżentaw il-popolazzjoni tagħhom. Din hija problema kbira. Waħda mir-raġunijiet għal fejn partiti politiċi Ewropej qegħdin jitilfu l-membri, pereżempju fid-Danimarka aħna iddeċidejna illi inħalsu iktar sussidji għal partiti politiċi ma dana minnu kol mhuwiex garanzija li wieħed joħloq rabta aqwa bejn il- partiti politiċi, il-membri eh, tal-partiti u l-mexxejja tagħhom. Dan l-apparat burokratiku jisu għati qed li l nnifsu. U iktar ma jkollna indipendenza ta' dan l-apparat politiku mill membri tagħhom, iktar ħajkun perikolus. il-partiti għandhom jibna għandhom jikbru b'mod organiku u għandhom ikunu appoġġati mill-membri tagħhom u mhux permezz tal finanzjamenti artifiċjali mhux hekk illi għandna nibnu il-partiti demokratiċi politiċi grazzi sur Sandegard minuta Sinjur Salafrakos. Katarħin sinħeru t-nisigidrek. Grazzi tas-Sessur President. Nixtieq nibda billi billi nifraħ. Jina nishtiq nirringrazzja l sinjura Janaku għal dan il-rapport bilanċat ħafna l iżvilupp ta' partiti politiċi Ewropej f'perspettiva Ewropea hija essenzjali għal mobilizzazzjoni tal-opinjoni pubblika fl-Unjoni Ewropea u anki biex tqajjem l-interess tal-Ewropej ta' ċittadini u tippermettilhom li jipparteċipaw fil-politika Ewropea. Aħna et f-moment fejn il-politika u l-partiti politiċi madomx meqjusa xi ċittadini għom li ma jistaw jagħmlu xejn fis-sitwazzjoni politika li nsab fihom pajjiżhom. Għalhekk ir-rapport ta' Sinjura Janna Ku eh, rrid ittejjeb is-sitwazzjoni tal-partiti politiċi Ewropej dana fil-kuntest ta' riforma meħtieġa li trid toħloq Ewropa fejn ċittadini jkunu ċittadini indaqsu li kollom l-istess perspettiva tal-iżvilupp f'din l-Unjoni Maquda. Grazzi. Sinclair. Grazzi tassew, issa minuta Signor Sinclair. Iktar kmini dal du tkellimt fuq il-kostinuenza tija il-Midlands tal-ponent u d-difikultajt li għaddejn minnom Ovvjament jiena ma rridx li jiltfef aktar flus fuq il-politiċi, naħseb diġà għandhom biżejjed politiċi u membri parlamentar li qed jaħlulhom flushom, però hawnhekk qed nitkellmu fuq pass ieħor. Intom lesti li tarmu dan il-flus u toħolqu pass ieħor għal triq ta' superstat Ewropew għandkom il-Parlament, għandkom il-President, għandkom il-konsulent tal-affarijiet barranin u issa tridu partit politiku. Tridu nazzjoni li tissejjaħ Unjoni Ewropea. Anki l-iktar eh, xettiċi tal-Unjoni Ewropea u kol għandhom irrida li iħaltu l-prinċipi tagħhom. Prosa tassew, ek tridu tridu tixtru il-triqtkom għal-poter? Fin dank fa' kollegin Sinclair. Grazzi tassew, signora Sinclair. Issa nati l-kelma li signora Nedel xevaza minuti. Fil-demokrazija tagħna mill-parlamenti li huma l-leħen ta' ċittadini mbagħad mill-partiti u il- il-partiti politiċi illi jagħtu propju Għawnek fil-parlament tagħna aħna dejjem nil in innu għastan interess ta' ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea jidniddejqu illi ċittadini ma jmorrux jivvotaw. Jekk aħna rridu tassew demokrazija Ewropea rridu naħdmu iktar bis-serjetà dwar il-post li aħna rridu nagħtu l partiti politiċi Ewropej fl-ispazju politiku li qed nippruvaw noħolqu. Aħna diġà minna ħafna bit-Trattat ta' Lisbona u l-inizjattiva ta' ċittadinanza Ewropea. Issa bżonn li aħna nagħtu l partiti partiti politiċi l-mezzi biex il l-ambizjonijiet tagħhom, imma noqogħdu attenti ma naħsibx illi dawn il-mezzi għandhom jippermettulhom illi jiddominaw kollox hemm bżonn illi anke l-istrutturi żgħar ikollhom aċċess għad-dibattitu biex niġildu kontra l-immaġini negattiva tal-partiti u nikkonvinċu ċittadini illi dawn il-partiti politiċi mumiex dawk li huma ftit li xejn maħbuba fid-demokrazija. Hemm bżonn illi t-tisjeħ ta' spazju pubbliku Ewropej issi qed nippruvaw noħol u permezza permezz ta' definizzjoni ta' kondizjonijiet ta' finanzjament ċari bit trasparenza u li flus jintużaw sew. Hemm bżonn li l-proċess ikun inklużiv u illi ma jsirx ma jingħatax privileġġ il-partit il-barra skapitu ta' żar jew kontra l-istatut Ewropew li se noħol u għandu jagħti konkordanza bil leġislazzjonijiet nazzjonali f'dan is-suġġett sabiex il-livelli kollha ikunu involuti ma' xulxin. Fl-aħħar net irridu nħarsu b'attenzjoni dak li għajt miktub fir-rapport li ta' 20 tar-rapport għaliex irridu wkoll naħsbu dwar ma' rabtiet illi dawn il-partiti Ewropej eh, se jkollhom mal-bqija tad-dinja li dawn il-valuri demokratiċi nistgħu naqsmuhom mal-bqija tad-dinja li x'dinja globalizzata li ngħixu fiha llum illum hemm bżonn li dawk li għandu deċiżjonijiet politiċi eh, jsibu flimkien soluzzjonijiet tal-problemi li għandna madwarna. Grazzi. Grazzi tassew, Signora Nedelċeva. Issa s-sur Balsitis għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President, eżis kollegi. L-importanza tal-ruol tal-partiti politiċi Ewropew tħadnet fit trattat tal-Lisbona li għandu lan li implementa mod affiċenti il-qosma politiċi Ewropew xogħol tagħna u għalli nħedġu l-ċittadini Ewropew biex jikunu aktar interessati fl-Unjoni Ewropea u nimpenjaw fil-proċess ta' teħita deċiżjonijiet madanakollu sabiex nagħmlu dan aħna rridu b'mod għandna bżonn trasparenza u għandna bżonn nirregolaw dawn il-partiti politiċi u naraw li huma din jagħmlu xogħolhom f'dawn il-partiti, dawn il-partiti jrid ikollhom bażi ta' taxxa legali sabiex bekk l-Unjoni Ewropea u ċittadini jkunu jistgħu jifmu aħjar x'inhu mal-ħidmiet ta' daw il-partiti u importanti wkoll l-informazzjoni tal-entitajiet interni jkunu infasla fuq prinċipji sodi sabiex l-elezzjoni tal dawn l-entitajiet li ser ikunu bazati fuq prinċipji trasparenti u bażiċi wkoll. Grazzi tassew. Issa l-onorevoli Thine għal minuta kjoġbok. Inqas nur ta' ċittadini jafu x'inhuma l-partiti politiċi allura għandu bżonn ikun hemm organizzazzjoni aħjar anki fil-qalba ta' dawn il-partiti nazzjonali x'qegħdin jiddiskutu dawn il-partit partiti qegħdin jiddiskutu suġġett importanti u ma indispensabbli fl-elezzjonijiet. Skont it-Trattat ta' Lisbona huma suppost qegħdin jgħinu joħolqu demokrazija Ewropea U permezz ta' rapport ta' inizjattiva waħdina il-vot li se jisir għada fil-fatt il-Parlament ser jitlob biex ikun hemm riformi ta' dawn il-partiti kunem hemm bażi legali u anke jkollhom personalità legali, liberali u jiena wkoll nixtiequ naraw differenza bejn l-arfin li narfu dawn il-partiti u li natuhom il-finanzi li indaħlu kondizjoniet importanti li daw il-partiti politiċi kunu demokratiċi u din mhix kwistjoni li tittiġi diskussa. Grazzi tas signora Tajn. Issa l-Onorevoli Van Orden għal minuti. L-opinjoni miexja f'direzzjoni waħda f'ħafna mill-istati membri, però f'dan il-parlament jider li aħna sejn f'direzzjoni differenti, memx talba minna ta' tiċċadini tagħna biex ikun hemm politika transnazzjonali. Issa dan il-parlament irid jonfoq aktar flus pubbliku meta l-gvernijiet nazzjonali diġà kolom tnaqqisu fin-nefqa pubblika. Jiet nitkellem bħala president ta' direzzjoni ġdida l fondazzjoni ta' riformi Ewropej. Fl-opinjoni tiegħi hija naċċettabbli li spejjeż ta' fondazzjonijiet politiċi għandhom jiżdiedu fuq iktar minn 30% sena wara oħra. Fl-2009 6.3 miljun euro ntefqu sal-2012 dan però ser jirdoppja għal 12.3 miljun euro. Uħu tistaw jgħidu li joġġezzjonaw għal daw l-affarijiet, però għal fej il-fundazzjoni tiegħek terċiv flus imbagħad u l-tweġiba hija faċli għaliex il-flus li aħna ma nirċettawx jitqasmu fost il-fondazzjonijiet ta' il-gruppi politiċi l-oħra. Aħna nkunu qed niffinanzjaw l-attivitajiet tal-opponenti tagħna politiċi sur President, aħna rridu nsibu mod kif nistgħu nirritornaw flus lill-excheckers tagħna nazzjonali. Grazzi. Grazzi tassew, Sur Van Orden. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Huntis għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea li għaddejja minn kriżi ekonomika għandha kol kriżi politika il-politiċi illi qegħdin jirrabjaw li ċittadini u l-proċeduri li teħid ta' deċiżjonijiet qegħdin iżommuhom il-bot mill- mill- votaw il-partiti li għandhom karatteristiċi partikolari jistaw jikontribwixxu għal parteċipazzjoni ikbar min-naħa ta' ċittadini u jieħdu iktar ikunu iktar parteċipi fit teħid ta' deċiżjonijiet dan il-finanzjament tal-partiti jista' jippermettivhom biex aħna eh, nipproponu wkoll soluzzjonijiet alternattivi dan din hija l-essenza tad-demokrazija l-fatt li din ma tkunx influenzata minn pressjonijiet politiċi jew finanzjarji differenti. Għalhekk, rridu nippermettulhom milli jaħdmu b'mod l-iktar indipendenti dwar il-finanzjament tal-partit hemm bżonn li dan issir eh, skont il-konsiderazzjonijiet tagħhom stess u mhux skont dawk li jkunu se jfinanzjawhom. Grazzi. Is-Sur Paxkal minn Grazzi tassew dan ir-rapport fuq l-applikazzjoni tar-regolament fuq ir-regolament li jkopri l-partiti politiċi tiħu tqis il-serjeta tal-applikazzjoni ta' dan ir-regolament meta wieħed jiggverna fil-politika għandu ambitu Ewropew. Is-Sinjura Ġana Cook u iddeċediet li tippreżenta ċertu proposti sabiex ittejjeb il- l-ambjent legali preżenti l-aktar parti bidla li sajt importanti hija trasposizzjoni għall ekwivalenza tal-NGO Belġan statut legali Ewropew għal partiti politiċi. Bid l-oħra hija il-percentaċ għal finanzjament minn sorsi indipendenti għal 10%. Fl-2010 il-Fondazzjoni Ewropej u l-partiti għandhom jirċivu aktar minn 30 miljun euro mill-Parlament Ewropew għalhekk aħna rridu nassiguraw li jkun hemm trasparenza sħiħa meta namministraw dawn il-fondi. Sabiex intejbu il-xogħol tal-Unjoni Ewropea aħna nistgħu nagħtu merba lil tali bidliet. Grazzi ta' sew l-attenzjoni tagħkom. Grazzi tas eh, Signora Paxka. Issa Sur Vanderstop għal minuta. Grazzi tas eh, Sur President. Il-Partit tal-Liberta jinsab hawnhekk fil-Parlament biex jitkellem fis-semi ċittadini Olandiżi l-Unjoni Ewropea mhux qed taqdi l-ċittadini Olandiżi aħna mhux kontra l-Unjoni Ewropea ma nixtiequ li din tkun limitata għal kooperazzjoni ekonomika. Il-Unjoni politika Ewropea ma tagħmilx sens għalina. L-setat għandhom ikunu fuq livell tal-Istati membri għax huma biss jafu x'inhu l-aħjar ċittadini tagħhom. Il-partiti Ewropew politiċi m'għandhomx valur miżjud għal ġi tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u laqas għalina l-Olandiżi. U għalhekk fit-Trattat tal-Lisbona nsibu li partiti politiċi tal-Unjoni Ewropea jikkontribwixxu għal ħolqien ta' kuxjenza Ewropea u l-espressjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, però jiena naħseb li dinja tad-daħ u redikola wkoll. Stqarrija redikola tassew. Iċ-ċittadini Ewropej mhumiex interessati fil-partiti politiċi Ewropej. Fl-2004 u fl-2010 miljuni ta' euro marru f'sussidja għal partiti politiċi Ewropej. U dawn nistgħu ngħidu li kienu flus ta' minn ħalla 16 li nħlew. U dawn il-partiti politiċi m'għandhomx bżonn ta' sussidji għax jistgħu jaħdmu waħedhom. Din hija xi ħaġa li hija dispensabbli dan ir-rapport. Grazzi tas Sue van der Stoop. Issa l-onorevoli tu sasan minutek jieġbok. Il kustjoni prinċipali li għajjem dan il-rapport dwar il-partiti politiċi huwa l-ħolqien ta' statut wieħed tal-partiti politiċi Ewropej skont il-liġi Ewropea. Jiġifieri hemm bżonn li aħna nfasslu mudell wieħed tal-partiti politiċi wieħed imma wkoll nindaħlu wkoll fil-programm tagħhom u fl-istatut tagħhom dwar l-istatut finanzjarju tagħhom dan naħseb se joħloq ħafna problemi u id-deċiżjonijiet se jittieħdu mhux mill-partiti politiċi għaliex dawn se jkunu taħt pressjoni biex dawn jaċċettaw il-politika tal-Unjoni Ewropea u u kontra ta' dak li jmurru kontra il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea u il-seta tal-kapital. Aħna ma rridux intejbu l pożizzjoni ta' dawn il-partiti ma li nimponu l-affarijiet fuq u malek aħna se nivvotaw kontra dan il-rapport. Tussas fi komnu zum catch di għaj. Grazzi ta' s-sessur Tussas, issa naddu l-proċedura ta' il-catch di għaj. Signora Bazesco. Grazzi il-finanzjament trasparenti tal-partiti politiċi Ewropej huwa fondamentali biex aħna nappoġġaw valuri demokratiċi hemm bżonn ta' spazju Ewropew fejn il-partiti politiċi jkunu attivi u ċittadini wkoll iħossuhom illi eh, huma meqjusa l-adozzjoni ta' statut huwa pass il qoddim sabiex intejbu l affas ta' regolamentazzjoni tal-partiti politiċi fir-Rumanija liġi li ġiet infassla fl-2010 fejn fl-ispazju politiku hemm dibattitu dwar il-finanzjament tal-kandidati għal konsilli lokali bil-parlament li eventwalment jistgħu jkunu jirċivu appoġġ mill-budget tal-istat. Il-limitu li qed iġi propost illum jasal sa 11 euro għal kull kandidat il-bekk il-korruzzjoni elettorali tiġi eliminata għax hekk il-partiti ikollhom post ikollhom persuni li jkunu tassew kompetenti mhux biss persuni tal-flus. Grazzi l-Onorevoli Bazescu sa s-Sur Leoz. Grazzi tassew, Sur President, dan id-dibattitu l-lejla huwa sintematiku ta' dak kollu li ħażin b'aktar aġenda Ewropea Wa sorprendenti għalija li kif qed naraw kif dan id-dibattitu għal bot mill-aġenda li jolqot liktar li ċittadini. Sur daf għaraf f'mod ċar li hemm qabża li rridu nimlew bejn il-Parlament bejn l-istituzzjonijiet Ewropew u ċittadini u din hija xi ħaġa ġusta, pero din il, dan inqas mhux se jimtela billi niżviluppa l-partiti politiċi u mbagħad hemm puntiħor. ieħor li natu r-rizorsi biex jilħu l-ambizjoni tal-partiti politiċi. Aħna rridu nħarsu wkoll lejn dak li eh, dak li qed jitilfu l-kostituenzi, il-qed ikollhom fil-pagi tagħhom il-nuqqas jista' jimtela biss meta aħna natu il-sem li ċittadini biex iżidu il-federalizmu, il-trattat ta' Lisbona u l-burokrazija kollha li ġemmi daw l-istituzzjonijiet. Grazzi. Fin Grazzi ta' sew li sinjura Dodds. Mela biex nal u dan id-dibattitu nagħti l-kelma lura lis sur Sefcovic, il-Kummissar Sefcovic fidejk. Grazzi ta' sew, Sur President nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lil ġdid lis sinjura Ġanaku għar rapport tagħha li xjena naħseb li dan id-dibattitu mod ċar wera itħassib rigward il-kwistjoni li għajmeti fil-rapport taħħa. Hija kwistjoni leġittima, qed tinsa fil-qalba ta' l-integrazzjoni Ewropea u hija ta' kwistjoni demokratika. U jien naħseb li skambju ta' perspettivi werew kemm kemm din il-kwistjoni hija sensittiva. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li jekk għada din il-Kamra ser tapprova din il-proposta il leġislattiva, il komissjoni ser timpenja ruħa li ħareġ mill-qafas u nwejġbu għal din ir-riżoluzzjoni fiħdan tliet xhur, però kif tistgħu taraw minn da d-debattitu jidher ċar li dan ser ikun suġġett sensattiv, eh, politikalment elaborat u ħafna xogħol legali, għaliex hemm ħafna kwistjonijiet li huma sensittivi fuq livell legali u politiku. L-ewwel analiżi preliminari meta niġu l-istatut tal-Partit Politiċi Ewropew sejrin fid-direzzjoni li iva, bla dubju rridu nistudjaw bir-reqqa bażi legali, forma potenzjali legali u kif kifet naraw minn issa xaktar kollna bżon atti legali separati fuq din il-kwistjoni għaliex ir-reviżjoni tar regolament 2003-2004 mux ser tkun bizzejiet għaliex kienet orjentata għal kwistjoni tal-finanzjament u mux fuq il-kwistjoni tal-istatut tal-partiti politiċi. Allura, dan sir ikun angolu li aħna rridu nħarsu liħeb iktar bir-reqaw mill-qrib. Il-kwistjoni li tqajmet minn bosta kellima għandha x'taqsam regolament finanzjarju l-amenda marbuta miegħu. Hawnhekk iridu nħarsu bir reqa li ħtiġijiet, l-ambitu u l-istati ta' skadenza. U rridu ħadna ħadna nota wkoll ta' dan ir-rapport biex ikun hemm aktar flessibilità. Kif tafu aħna wkoll diġà minna eh, xi ħadna xi passi fl-2007 u aħna ser neżaminaw dawn il-proposti li saru breqqa dana kollu għandu jkun ċar li jista' jkun ferm diffiċli aħna nistgħu naslu għalftejn fuq bidliet u ninkorporawhom kollha fir-reviżjoni preżenti tar-regolament finanzjarju u regoli ta' implementazzjoni. Bla dubju il-Parlament huwa leġislatur u huwa liberu li qajjem dil-kwistjoni fil- proċess interistituzzjonali jekk jħoss li għandu jagħmel dan. Għalhekk nirringrazzjakom minn ġdid, grazzi sur President, u aħna ħerqana li nħarsu lejn dan id-dibattitu la darba rezoluzzjoni tiġi adattata u il-tweġiba tal komissjoni tkun lesta. Grazzi. Film tank. Grazzi tassew sur kommissarju, komissarju Sefcovic issa biex u dan id-dibattitu nagħti l-kelma lis sinjura Ġajanaku. Grazzi tassew sur President, grazzi sur Kommissarju. Jina grata ħafna lejn il u l-kelmtejn tiegħu u anki għall-impenn li wera Kif ukoll jiena grata ħafna lejn il-kollegi li apprezzaw ir-rapport tiegħu. Meta niġu għal finanzjament il-partiti mhux qed jitolbu għal aktar fondi għal aktar finanzjament. U l-amenda regolament tal-2007 qed tfittex aktar trasparenza u din hija leġittimità għall partiti wkoll biex ikun hemm definizzjoni għal status Ewropew statut Ewropew, skużawni. U dan jinsaf fih dan il-liġi Ewropea, dan għandu jissodisfa ċittadini Ewropej u saħħaħ ukoll it-trasparenza għall azzjonijiet tal-partiti Ewropej li u għandu natura demokratika. Għalhekk aħna rritu konna sitwazzjoni fejn ċittadini jħossuhom fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea biex anki għom il-possibilità biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-ħajja politika ta' din l unjoni L-Unjoni, grazzi tassew l-Sinjura Ġannaku. Mela hawnhekk għalaqna dan id-dibattitu tant interessanti u għana sarin kunu qed nivvutaw dan il-rapport nofsinhar.